Avant de Qabel nagħmel l-indirizz tiegħi biex nilqa il-President tal-Ginea. Nixtieq ngħidilkom x'ġara fil-Jex fil-Belġu. Raġel qatel żewġ pulizija eh, tal-Belġu u ċittadin tal-Belġu il-pulizija għatlirnexi xila taqbdu għatluħ ma nafux jekk dan kien xi attak terroristiku jew le, imma aħna ninsabu naħsbu fi ċittadini tal-Belġju, il-familji, il-gvern tal-Belġju, il-familji tal-żewġ pulizija li nqatlu dal-ħodu fil-Jeġ. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-President tal-Gineja li batinna wkoll il-kondoljanzi wara li sema b'dan eh, l-inċident. Ma nafux għalissa jekk kien xi attak terroristiku jew le, imma għal boħra, sfortunatament fl-Ewropa, fil-Belġju, jerġgħu inqatlu in-nies għabbażi ta' violenza li ħadd ma jista' jifhimha. Kollegi, huwa pjaċir unur għalina li maħna l llum fil-dan eh, il-President tal-Ginea Alfa Konde. Sur President, inti it tillet mexxej tal-Afrika li ġej taqa maħna hawnhekk. Aħna qed nitkellmu fuq ir-rapport